jistudjaw jistgħu ħarġu ruhom u jitlu jgħinu lis soċjetà tagħna li qed tistennina. Grazzi. Eh, kollega. Grazzi, kollega. Grazzi dan item dan il-punt ta' dibattitu l-votazzjoni se sseħħ għada f'nofsenar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna hija rapport Harms fuq l-assistenza finanzjarja tal-komunità dwar l-elu tar-reatturi tal-impjant nukleari ta' Kozloduj fil-Bulgarija, reatturi wieħed sa' erba. Il-programm Kozloduj. Para lanzar il debate tiene la palabra por 4 minutos. Naddi l-kelma l-rapporter għal erba' minuti l-Onorevoli Harms. Grazzi, President. Għandi ħafna ħin biex nitkellem il-lejla ġenerużi. Iżda fl-istess ħin jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja lil kulħadd għad-dibattitu interessanti ħafna fuq l-enerġija nukleari u fuq l-iskart tossiku nukleari. Nishtiq nirringrazzja l-Kumitat tal-Ambjent, il-Kumitat it u anki l-Kummissarju. Mhux dejjem binna iżda fuq ħaġa waħda binna. Eh, netkelmu li nofru appoġġ komuni fil-Bulgarija li huwa meħtieġ biex jagħmel tajjeb għall ispejjeż tal-eluq ta' dawn ir-reaturi ta' Kozloduj. Jiena nixtieq nisħaq li Il-Bulgarija fl-2006 kella 340 miljun u fl-2007 u 2008 253 miljun fl-2009 89.5 miljuni issa rridu niddeċidu bid-deċiżjoni ta' għada fuq kontributi oħrajn ta' solidarjetà tal-Unjoni Ewropea ta' 300 miljun euro. Din is-solidarjetà qegħdin nespremuha minħabba li l-Gvern Bulgaru fil-negozjati għall-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea kien stqar li kien lest li jagħmel tajjeb għad deficits ta' sigurtà ta' kozloduj u jala fl-aħħar mill-aħħar dawn ir-reaturi. Issa bir-rapport tiegħi jiena provajt li nagħmel l-mutijaj sabiex ikun hemm bidla għall-aħħar parti ta' dawn il-ħlasijiet ta' l-Unjoni Ewropea. Naħseb li dan huwa l-aħħar parti tal-Solidarjetà Ewropea. Jiena nħoss li dawn il-fondi huma destinati direttament sabiex bekk ikunem l-eluq u zarmar tal-reatturi dawn il-120 miljon rridu jiġu investiti biex ikunem il-tħejja tal-zarmar u l-eluq tal-reatturi u anki il-tneħħija ta' skart tossiku nukleari fil-Bulgarija. Jiena nissuġġerixxi li jkun hemm ħolqien ta' fond Ewropew sabiex nagħmlu tajjeb għal dan ix-xogħol li s'issa qatt ma kien konna ħsibna dwaru fil-Bulgarija. Irnexxi li nikseb il-maġġoranza tal-kumitat tiegħi għal din l-idea Skużawni, ma rnexxilix ikolli maġġoranza fil-kumitat tiegħi tajt il-kellima għalhekk din huwa punt importanti. Il-kompromess li ġi melħuq fil-kumitat tiegħi u li ħajkun l-votazzjoni tiegħu għada huma żewġ MND tiegħi stess. L-ewwel nett sabiex eh, naraw li jkun hemm il-ħażna temporanja tal- skart tossiku nukleari u anke għal rimi tal-iskart nukleari aħna rridu naraw x'inhuma l-ispejjeż tal-dan il-xogħol f'Kozloduj, kemm għandna bżonn flejjes sabiex ikun hemm l-iluq ta' dawn ir-reatturi u anki iż-żarmar tal-skart tossiku u anki r-rimi tal-iskart tossiku nukleari. Bekk nkun nistgħu nigarantixxu x'inhuma livelli ta' sigurtà meħtieġa rridu nkunu ċerti mbagħad li dawn il-fondi ma jintużawx għall-investimenti fil-faham jew fil-, -faham, jew fil fil-Brankol. Il-rapport huwa bidu ta' dibattitu politiku aktar koraġġuż li nittamaw nistaw immexxu flimkien mal-Kummissarju Ottinger biex ikun hemm rimi tal-iskart radioattiv nukleari u nistennaw issa min-naħa tal-Kummissjoni. La Kommissjon para Grazzi Sinjura Harms, issa fissem il-Kummissjoni il-Kummissarju Ottinger. President Senjuri. Fit-tielet jum tal-plenarja qed nerġgħu naraw il-suġġett tal-enerġija. Nitkellmu dwar l assistenza tal-Unjoni Ewropea għad dikommissjonar tal-impjant ta' Kozlodwi ġewwa il-Bulgarija li huwa punt sensittivu importanti ħafna għal daqstant jiena nilqa din l-atmosfera kostruttiva li ehm, għaw waqt dan id-dibattitu. Is-Sinjura Harms, ir-rapporter u il-Shadow Rapporters tawna opinjonijiet tajbin ħafna ta' esperti u nistgħu ngħidu wkoll il-proposta tagħhom tappoġġa iktar finanzjament ta' 300 miljun euro mill-budget Ewropew li huwa konformi mal interess tal-Unjoni Ewropea huwa fil-fatt tajjeb għas-sigurtà nukleari. Tieni punt, irridu nagħtu importanza dik kommissjonar u itlet mit miljun euro li ser nagħtu għal dan. Hemm biżejjed għajnuna finanzjarja memx bizziet għajnuna finanzjarja ġewwa l-Bulgarija għal raġunijiet storiċi u għal daqstant permezz dawn il-fondi se nassiguraw iktar sigurtà lil persuni li qed jgħixu ġewwa l-Bulgarija u dan se jsir permezz tal-eluq ta' dawn l-impjanti. Naħseb li l-Kummissjoni tista' taċċetta l-fatt li minħabba nuqqas ta' ħin jiena nixtieq nikkonċentra fuq żewġ punti importanti ħafna għall kummissjoni Dawn huma punti li s-Sinjura Harms semmiet u anke l-emendi semmew l-ewwel net il-appoġġ finanzjarju għas-settur tal-enerġija il-Gvern Bulgaru jixtieq dan, iżda hemm raġunijiet oħrajn għal fejser jingħataw iktar fondi, iktar għajnuna finanzjarja. Eżempju, trattament indaqs eh, bejn Litwanja, Slovakkja, fejn bħal Litwanja u l-Slovakkja fejn assistenza simili diġa ingħatat. Hemm ukoll il-kwistjoni tar replacement capacity u l-effiċenza tal-enerġija bil-proibizzjoni tal-impjanti tal-faham ġewwa il-Bulgarija nistgħu naraw li ser namlu bidla kbira fil-użu tal-enerġija Hemm ukoll sfidi kbar għall bulgarija Dawn ser jgħinu biex jassiguraw in networks tal-Bulgarija il-Kummissjoni ser tkompli tagħti appoġġ għal infrastruttura tajba. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-appoġġ għal ħażna ġeoloġika il-Kummissjoni tappoġġa l-opinjoni tar-rapporter li għandu bżonn ikun hemm soluzzjoni finali għal eh, ħazna ta' dawn ir-rods ġeoloġiċi. Din is-soluzzjoni però ser mandiġ tkun parti minn dan il-programm ta' assistenza għal kozlo dwi. Dan ifisser li huwa obbligu tal-istati membri kollha li għandhom programm nukleari biex jirranġaw u jorganizzaw xi tip ta, ta storage għal dan il-għan. Dak li għanna bżon għal daqstant huwa ħazna eh, temporanja għal dawn ir-rods il-ħazna ta' dawn ir-rods tal-fjuwil hija xi ħaġa li se tkun proposta din is-sena u din ser tkopri il-kwistjoni ta' depletion tal-rods tal-fjuwil kif ukoll skart ieħor nukleali. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid li l-Kummissjoni tilqa il-ftejim tal-Parlament flimkien mal-Kummissjoni dwar kif il-Bulgarija ser tiġi mejuna bi 300 miljun euro fl-erba snin li ġejjin. Aħna nilqaw ukoll il-fatt li għanna namlu pressjoni fuq miżuri ta' poċ iktar siguri dan il-ftehim għal iktar finanzjament għal Bulgarija juri li l-Unjoni Ewropea qed tappoġġa lil Bulgarija fil-qasam tal-kwistjonijiet nukleari. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas-Sinjura Paranova għal żewġ minuti. Pala rapporter tal-Kummissjoni tal-Kumitat MV nixtieq nappoġġa l kummissjoni għal din il-proposta dan il-rapport e, jiena kontenta li l-emenda tiegħi tinsab fil-rapport finali u issa l-Parlament Ewropew jista' jagħti messaġġ ċar ħafna dwar is-sistemi finanzjarji għall komunità għal l ta' l-unitajiet wieħed sa' erba tal-impjant dwi irrit ikun hemm eh, eluqsa l-2000 kien hemm eluqsa l-2009 u dan serja jassigura li din dan eluq ikun magħmul b'mod ġust, mod sikur u jipproteġi l-ambjent. Irid ikun hemm miżuri ta' mitigazzjoni u dawn għandhom jiġu iffinanzjati Din hija xaġa ferm importanti ħafna fir rigward tal-ambjent, prezz tal-enerġija u s-sigurtà tal-provista tal-enerġija fir-reġjun. Kien hemm xi pressjoni fuq dan il-dokument għal raġunijiet politiċi u oħrajn, iżda rridu nagħmlu f'moħħna d-direttiva finali tal-programm li huwa l-eluq sikur ta' dawn l-impjanti u kumpens ġust tal-Bulgarija, appoġġ tajjeb għall isforzi aħjar għal iktar eh, politika favur l-ambjent u sostenibilità. Nixtieq ngħid lis-Sinjora Harms li ir-rimi finali ta' skart radioattiv huwa hija kwistjoni importanti ħafna, però din mhijiex kwistjoni qed tiffaċċja l-Bulgarija biss, din hija sfida li teħtieġ li aħna jkollna strateġija Ewropea. Sinjura Harms ukoll nixtieq nassigurak li l-Bulgarija m'għandha l-ebda intenzjoni li tuża dawn il-fondi biex tiżviluppa iktar uh, thermal power plants li jaħdmu fuq il-faham aħna lesti li nżommu mal-impenji kollha tagħna u nimxu skont il-leġiżlazzjoni Ewropea u t teknoloġija moderna Ewropea. Il-Bulgarija hija responsabbli u trid tkun partner ġusta f'dan il-qasam. Grazzi ħafna is-Sinjura Parvanova nixtieq nieħu l-opportunità biex ngħidilkom li napprezzaw kieku intom titkellmu iktar bil-mod għaliex l-interpreti qed jgħidulna il-ħin kollu li din taġlu wisq huwa impossibbli li l-interpreti u maqom jekk intom titkellmu taġlu ħafna. Għal stant, l-uniċi nies li ser kom u dawk li jifmu il-lingwa tagħkom u ħattijħor mu se jifimkom jekk intom ser taġlu. Issa natu għal kellima fisem il-gruppi politiċi l-ewwel kellim huwa s-sur Uruċef għal żewġ minuti fisem il-Pepe. Grazzi, Sir President, kollegi, waqt negozjati ta' negozjati għadħul fl-Unjoni Ewropea u wara pressjoni minant ċertu forzi politiċi l-Bulgarija qablet li tala erba mill-impjanti nukleari taħħa ġewwa Kozlodwi u għamlet dan skont kif kien miftiem. L-Unjoni Ewropea tat assistenza finanzjarja eh, bejn l-2007 u l-2009 biex ta' tejn fl-eluq ta' dawn l-impjanti. L-Unjoni Ewropea u kol ti li jkomplu natu appoċ għal periodu bejn l-2010 l-2013. Dan il-mod, għall-inqas fi rigward ta' assistenza finanzjarja, il-pajjiż ser ikun fuq l-istess livell ma' l-Slovakkja u l-Latvja li wkoll għal u xi faċilitajiet nukleari fil-passat. Skont il-prinċipju ta' solidarità u trattament ugwali tal-Istati membri, il-Kummissjoni ħarġet din il-proposta. L-ammont ta' mm, finanzjament addizzjonali ma jistax jikkompensa it-telf ta' biljuni li ser eh, jitlef il-pajis minħabba li luq ta' dawn l-impjanti. Aħna nabżon din it-tip ta' assistenza biex inkomplu nalqu dawn l-impjanti U importanti ħafna għal pajis u koll li nimmodernizzaw il-settur tal-enerġija, naqsu l-emissjonijiet li għamlu ħsara u koll ntejbu iktar fl-frankar tal-enerġija il-votazzjoni fil-Kummissjoni tal-Itre u rrit li jiva ħna naqblu ma dawn il-punti u ser nipqaw naħdmu kontra faċilitajiet eh, li għadmu fuq il-faham. Għaldaqstant, jiena niproponi li nappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni u ma naċċettawx il-ħames proposti li għamlu il-ħodor. Grazzi. Fisem il-Soċjalisti Demokratiċi, Verlu Kafen, Grazie ħafna. President, Komissarju, kollegi, permetturi li l għal kollox biex nirringrazzja il-rapporter u l-Komissjoni għax xogħol kompetenti u nishtiq nirringrazzja personalment il-Professorju Ottinger għad dokument li hu ofra. Nishtiq nirringrazzja lil Thinra Harms għall isforzi tagħha meta dana kien qed dokument qed jiġi diskuss li qajmet suġġetti li huma importanti għaċ-ċittadini. Lan ewlieni ta' da dokument huwa li tappoġġa l-isforzi tal-Bulgarija biex eh, tneħħi mill-Kommissjoni l erba mis-sitt reatturi nukleari Ah, Mux ħan kommenta kemm ġustifikata l-soluzzjoni, ma darba li daħlet fil-trattat ta' adeżjoni trid tiġi rispettata mill-awtoritajiet Bulgari huma qed jagħmlu eh, naħat il-parti eh, tagħhom. Fl-istess ħin l-eluq ta' da faċilità sa' kbira eh, iżet kmini minn dak li suppost ifisser konsekwenzi u spejjeż ekonomiċi diretti u indiretti kuperti parzjalment mill-Unjoni Ewropea. Bil-proposta tal-lum, l-Unjoni Ewropea qed tapplika l-istess approċċ għall Bulgarija bħalma sar fil-każ ta' żewġ pajjiżi l-oħra li impenjaw ruhom bl-istess maniera. Dan l-approċċ L-approċ pal dan huwa importanti ħafna biex tkun l-Unjoni Ewropea kollha politika koerenti. 60% tal-fondi ħajmorru direttament għal decommissioning għatneħija mis-servizz eh, tal-unitajiet ta' kosluduj. Il-pija, l-40% imorru biex jitejbu l-efficienza tal-enerġija u jibaxxu l-emissjonijiet ta' CO2 fil-Bulgarija. Jien nixtieqna tira l-attenzjoni tagħkom għal ċerta mill-kwistjonijiet li ġew tqajmu matul id-dibattitu fil-Kommissjoni mir-rapporter eh, sinjura Hams affarijiet, kwistjonijiet li ġew eh, trattati fil-fond x'għandu jsir mill-fuel Eh, użat u mill-fuel eh, irradjat. Din hija ħaġa li tqajmet ehm, ukoll fil-preżentazzjoni tal-Kummissarju Ottinger. Din hija kwestjoni importanti ħafna u nippretendu li fil- uh, ħarifa ikonna direttiva speċjali biex il-Parlament Ewropew kollu l-opportunità li jiddibatti fid-font din il-kwistjoni għax din hija importanti ħafna l-ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Jiena ma nħoss li d-deċiżjoni tal-Parlament fuq il-kwistjoni li aħna qed nitrattaw issa dwar kumpens għal Kozlodoj għand jiproġudika dak li għahna li deċitu f ħarifa Jena naqbel ma' komissjoni li darba jkunem eh, preċedent biex jkunem finanzjata programma bħal da dana jkunem ikun ta' periklu għal budget tal-Unjoni Ewropea in ġenerali dan fl-istess ħin ma tnaqqas ir-responsabilità li għandhom il-pajjiżi li għandhom dat tip ta' faċilitajiet biex isibu soluzzjoni għal teħja ta' dan il-fjul użat. It-tieni kwistjoni hija dwar kif għandhom jiġu użati dawn il-fondi. Dawn il-fondi m'għandhomx jiġu użati biex iżidu l-emissjonijiet ta' eh, diossidu ta' karbonju. ħaġa li eh, għaddeja minn l-Bulgarija u żewġ l-oħra eh, li ħajkollhom il-benefiċċju ta' tip ta' finanzjar aħna rridu naraw f'dan il-test koerenza minnaħa tal-politika tal-Unjoni Ewropea biex ikun approċċ igwali għal kulħadd. Għaċ-ċittadini Ewropej huwa importanti ħafna li l-fondi jiġu użati għal lan li hu kienu intenzjonati forma trasparenti. Il-fondi fil-każ tal-Bulgarija imorru għal fond speċjali fej fondi minn donaturi oħrajn jitpoġġew. Għanu finanzirane, se sorfot kem sutvetni t-projekti. Hemm problemi fil-ftejm tal-EBRD eh, u dawn huma diretti għal proġetti speċifiċi u l-Orti ta' Awdituri tal-Unjoni Ewropea ħa tiċċekkja dawn il-fondi inkluż daw tal-Bulgarija u bla dubju li fil-ġejjin il-Parlament Ewropew ħajsegwi mill-qrib daw kif jiġu użati daw il-fondi. Grazzi ħafna Sur Kalfin. Issa eh, fissem il-Grupp Liberali għandha il-kelma 10 minuti l-Onorevoli Valjan, il sinjura Valjan. Uh, thank you, Chair. Grazie ħafna, President, kollegi, komissarju, bħala rapporter fuq l-investiment enerġija fil-infrastruttura tal-enerġija uh, uh, u l-profista tal-gas jiena sensittiva ħafna dwar kwistjoni ta' nuxaqsu ma' sigurta tal-provvista ta' enerġija u l-Europa naħseb li għandha rwol ewlieni biex bħala eh, deputata mill-Rumanija e għand interess kbir fil-kwistjoni tal-impjant nukleari ta' Kozloduj. Inħabba li għad fil frontira ma' pajjiżi minn dejjem ilu problema, eh, kwistjoni eh, problematika għalina raġunijiet ta' ambjent għax l-impjant qiegħed 4 km mill-Danubju u 150 km mill-Bugarija Bukarest. Skont l-esperti internazzjonali l-impjant mandux eh, eh, eh, kopertura protettiva u hemm problemi għall-ilma wkoll u għall-imħawrija. Naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha għandha responsabilità biex twassal għal tem ta' dan servizz u għandu jkun hemm finanzjar adekwati għax għanna bżon li sigurezza eh, tkun ta' livello li biex tiżgura li jkun hemm esperti adekwati u l-aħjar prassi internazzjonali. Il neħija mis servizz għandu jisir skont regoli fis eh, tajbin u stabiliti. Inkella tista' jkun ta' teddida ta' sigurtà tal-pajjiż kollu. Għalhekk aħna appoġġa eh, biex il-proposta biex nagħmlu nagħtu 300 miljun euro Eh, nfakkarkom li l-Parlament Ewropew eh, kellu pożizzjoni ċara. Ġġa eh, kien alloka 75 miljon fil-budget tal-2010, ma nkunu transigenti dwar trasparenza u fl-użu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Sissa l-Kommissjoni ma kienx kontenta bl-ammont ta' informazzjoni li rċevet minn Bulgarija u l-monitoraċ tal-fondi għandhom ikun siġenti u Għalhekk inħoss li l komissjoni Ewropea għandha tagħmel valutazzjoni u valutazzjoni biex tara il-punti dajfa u b'saħħithom eh, fil-programmar flimkien mal-EBRD għal periodu ta' finanzjar 2010-2013. Aħna offrejna diversi emendi li jirrikjedu li l-autoritajiet tal-Bulgarija joffru strategija nazzjonali adekwata banijiet fit-tul dak li għandu xaqsam effiċenza ta' enerġija u setturi rinnovabbli bħala eh, kondizzjoni għal l-envelop ta' 120 miljun. Sinjura, jgħajt jinterrompi il-President, Sinjura Valian għaddejt ħafna il-żmin tijak il-kollega Stojanov jgħid il-President uża regola tal-karta eh, blu jishtiq jgħamellek mistoqsija. Et tismani signora Valjan s sur Stojakov Stojanov uża il-karta blu u jixti jamillek mistoqsija. Sur Stojanov, għandek minuta biex tamil il-mistoqsija tiegħek. Grazie ħafna President. Jena għandi mistoqsija għasira u mistoqsija specifika. Nħabba li s-Sinjura Valjan saqsiet eh, dwar xaħġa dwar sigurta' hija xi ħaġa li qabel ma tneħħiha ta' servizz tal-erba' unitajiet ta' eh, ta' kozlodu ġew dikjarati para l-unitajiet l-iżjed eh, tal-iżjed sigurta tal-Atomic Agency Ewropea. Ekk joġbok irrispondi, għandek minuta biex tirrispondi. Kollega, prezident, x'nista' ngħid? Aħna qed forsi taqbżinna jew xi ħadd tela fil-raġuna għek nasab li ħafna nis id deġidu li jamlu ħaġa u aħna għansegwu dan. Memx ma nikkommentax xizjed. Valjan, in nombre del gruppo de los Verdi. Mela fissem il-grupp eh, l ħodor l-onorevoli Tremopulos. Ευχαριστώ kire Πρόεδρε. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε στις... Grazie, Avna Presidente. Fid-dibattu tagħna għandna neħnu nota tal-fatt li fl-aħħar 10 snin l-Ewropa dat lill-Bulgarija 550 miljun euro biex neħi minn servizz dawn il- erba unitajiet ta' kozludu. Issa ħana tuhom 300 oħra, ġifiri totali ta' 150 miljon. Minn arma wieħed jew nota tal-ammonti enormi għal tiġdid eh, u zieda fil-sikurta Ġifri ħallasna kwantitajt enormi ta' flus għal da kollu. Aħna ma rridux li ikunem iżjed negozjar mal-gvern Bulgaru. Il-Parlament u l-Kommissjoni għandhom bżonn li jiżguraw li l-skart nukleari jiġi ġestjonat forma sikura. Il-ħodor jitolbu l-40% li baqa' għandhom iġu użati mill-gvern Bulgaru biex e, jiġestjonaw il-skat radioattiv u mux jużaw unitajiet li ħajġu e, ħajjużaw l-uranju u l-faham. Nispera li l-lobby nukleari tallem minn dak li s ġara ftejjim bejn Turkija u Russja biex jibnew jib Eh, pjant eh, nuklearu eh, f'żona ta' nukleari. Memx mikrofonu għal-kellim. Il-president waqaf il-kellim. Naddu sa mill-lider l-Oliver Parmanova tal- Ollit il-kartolina blu u biex jistaqsi l-Onorevole Tremopolis mistoqsija. Fil-qosor, Senjura Paranova, għamel mistoqsija l-Sur Tremopoulos. Sur President, aħna użajna intużaw eh, il-kelma blackmail, rikat u qed jgħid li l-fondi ma ġewx użati sew. Mistoqsija tiegħi l-rappreżentant tal-Kommissjoni hekk jogħġbok kitista tista' tista verifika da. Le, il-regoli ta' proċedura ma jgħidux hekk. Dan huwa mhuwiex il-proċediment, il-proċediment huwa li inti tagħmel mistoqsija lil kellim li qed jintervjena dak il-mument. Għalhekk dak li għadek kemm għamilt mistoqsija ġiet eliminata u ġifri ġej eliminajna l-possibilità li wieħed jirrispondiha. Mela, naddu issa għas-sur Van Orden fisem il-Konservattivi u Reformista Ewropej. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Well... Grazie ħafna, President. Jena il-ġilit biex nevita li kunem elu prematur. Eh, ma kienem bżon li jela u snin, diversi snin qabel, mux fuq bazi ta' sigurta. L-effett kien li kienem zjet użu ta' eh, ta' power stations, ta' impjanti eh, tal-lignite, zida fil-prezzijat u naqis fl-esportazzjoni tal-elettriku tal-Bulgarija. Ġifri kienem dannu ambientali u ekonomiku. Issa edin eh, nħalsu ta' eh, ideat eh, folos fl-Unjoni Ewropea. Ħaġa tajba l-Unjoni Ewropea għandha titratta l-Bulgarija sew bħal maġara f'każijiet ta' pajjiżi li kellhom jgħalqu l-faċilitajiet nukleari tagħhom qabel iż-żmien u jaġa tajba li kommissjoni għarfet dan. Hemm ħafna flejes u valuti u importanti ħafna li dawn jiġu minn fuq sew u nispera li l-Kommissjoni tistattina eh, ta' fuq dan. U importanti u koll li wieħed għandu jikkompessa il-kapacità ta' enerġija li tilfet. Il-Bulgarija għandna bżonn għajnuna biex toħloq kapacità ġdida li jiżgura s-sigurtà fil-provizza u diversifikazzjoni biex il-Bulgarija ma t-dependix fuq il-bona volontà ta' poter wieħed. In nombre del gruppo della Izquierda Unitaria Europea. Grazzi, grazzi Sur Van Orden. Issa Sur Ransdorf isem l ġue NGL. Sorry. il-programm Kozloduj ma jistax jiffoka bis fu il-finanzjamenti ta' trasferiment tal-materjal radioattiv u li jżid l effiċjenza tal-enerġija fil-Bulgarija kif ukoll li finanzja sorsi ta' alternativi ta' enerġija. Fl-opinjoni tiegħi il-programm irid jitħares bħala kontribut għall stabilità ekonomika u soċjali tal-Balkani kollha għaliex ir-reġun tal-Balkani, inkluż il-Bulgarija, hija waħda mill-partijiet vulnerabbli tal-Unjoni Ewropea, bħalma rajna fil-kriżi ekonomika u finanzjarja. Jiena naħseb li f'dan il-qafas ma nix morru lilin mill-artiklu 30 tal-ftejm tal ta' sħubija bħalma qalu l-Kummissjoni Ewropea. Dan it-trattat ġi spiċċa fl-2009 iżda qafas il-ġdid ta' dan is-suġġett irid jitkompla bil-artiklu 30 ta' trattat. Grazzi. Grazzi sur Ramsdorf. Il-kellim li jmiss huwa sur Stojanov li ħajitkellem għal żewġ minuti u nofs fisem non attached. Grazzi ħafna, President. Ta' bilħaq l-lejla nitkellmu dwar il-kumpens li l-Bulgarija suppost terċivi għall-eluq tal-Kozloduj, tal-impjant nukleari ta' Kozloduj. Dan jasal fi żmien f'waqtu għaliex l-esperti evalwaw li t-telfit li sfat il-Bulgarija minħabba l-eluq ta' dawn iż-żewġ reatturi u maktar ola mill-kumpens li rċevejna. Il-kustjonija għalfej kena naslu għal dan il-punt bħalma qatt qabel għala dawn huma l reaturi l-aktar siguri fl-Europa u dan ġit mistqarrija mill waħda mill-aġenziji l-aktar importanti, l-Aġenzija Ewropea tal-Enerġija Atomika. Allura għalfej kellhom jingħalqu. Hija ġennata. Dan ir-rapport ma nafx kif spiċċa fidejn il-ħodor bħal senatur Markentni beda bil-klim kif ħan neqirdu l-affarijiet ek beda dan il beda Markent New aħna m'għandniex għodu ngħidu l-affarijiet mod qarri, irridu ngħidu l-affarijiet kif huma. Il-Bulgarija mhux qed terċivi fondi biżejjed tal-telfit li kizbet u għalhekk m'għandniex għodu eh, nisimaw xanna nirċivu x'ma nix nirċivu. Il-ħodor kellhom għan waħdini għandhom problema u l-problema hija li l-luq tal-impjant nukleari ta' Kozloduj huma żiedu l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju u issa iktar u iktar jixtiequ li imorru l-lin mill-fondi li jaslu għal-Bulgarija, jixtiequ li jmorru x'imkien ieħor. Huma kum jridu jagħmlu huma li salvaw il-pożizzjoni tagħhom għaliex ma jistgħux jaffaċċaw x'inhi r-realtà. Għala ċittadini għandhom ħalsu aktar taxxi u fl-istessin ikollhom aktar emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju u hemm emenda oħra li skonta l-impjant nukleari ta' Kozloduj għandu jagħmel eżempju. Naħseb li dan l-impjant nukleari juri kif ir-reatturi antiki jistgħu jaħdmu mod xira. L-unika eżempju li nistgħu nagħtu fil-ġejjini huwa eżempju negattiv minħabba ġennata politika li għamilna uħabba din il-ġannata politika aħna wassalna biex reatturi meqjusa bħala sikuri ġew maluqa. Is-sur Stojanov, nikjoġbu, grazzi tal-intervent tiegħek. Naħseb li inti qed taġġel iż-żejjed minn tixa tiġi bruħek sew ma' tfejt lekx il-mikrofonu sempliciment għalix rritnuri kem aħna ġenerużi u nirrefletti il-ġenerozita tal-ħodor li ġu attakkati minn għandek. Jien rritnuri li aħna lesti nisimaw minn għandkom iżda fl-istess ħin jiena nħoss li d-diskors tiegħek mhux aċċettabbli. Darboħra nispiċċa ikolli nalaqlek il-mikrofonu għaliex qegħdin niddevjaw iż-żejjed. Issa temmejna l-lista ta' kellima fisem il-gruppi politiċi u naddu għall lista ta' kellima individwali. L-ewwel kellima l-minuta u nofs huwa s surs Tolojan. Grazzi, President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għaliex minkejja li aħna aktar imħasba dak li għandu x'jaqsam il-kriżi finanzjarja, il-Kummissjoni qiegħda titratta problemi oħrajn ukoll u qed tkompli tagħmel dan il-xol. Il-Bulgarija għandha id-dritt li tirċivi il-flejjes li ġew imweda lill-Bulgarija. Ġew imweda lill-Bulgarija biex jgħalqu dan l-impjant nukleari ta' Kozloduj. Għalhekk jiena nappoġġa l-enerġija elettrika li tiġi prodotta mill-enerġija nukleari tal-impjanti nukleari. Nittama li l-Europa tkun tista' tilħaq il-miri l-anijiet li aħna bassarna biex bekk ikon enerġija li tkun favur l-ambjent u nirnaxina namlu dan minnajr l-kostruzzjoni tal-impjanti nukleari. Jena nemmen bisħieħ li kwalinkwa pajis għandu dritt li jibni l-impjanti nukleari, iżda aħna fl-Unjoni Ewropea għanna responsabilità kollettiva u il-koll għanna ikonna ċertu solidarjetà f'dak li għandu x'jaqsam it-teknoloġiji li jintużaw f'dawn l-impjanti nukleari. Jena nħoss u naħseb li l-Kummissjoni Ewropea titkun ibsa ħafna u soda meta tevalwa dawn il-proġetti ġodda għall-impjanti nukleari l-ġodda. Grazzi, grazzi Sur Stolajan, Sur Paleckis għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, Kummissarju. Jien nixtieq nifraħ l-rapporter għal xogħol sibi li għamel għamlet u nappoġġa dokument li qed niddiskutu bħalissa. Nappoġġa wkoll l-idea li natu 300 miljun euro lil Bulgarija biex ikun hemm l-eluq ta' l-erba reatturi fil-impjant nukleari ta' Kozloduj fuq periodu ta' tliet snin. Fl-istess ħin kontroll tal-ġestjoni tal-finanzi irridu nisikawlu ċinturin, irridu nqodu attenti, aħna n-najdu li edin hintemmu l-inġustizja u edin nuru solidarieta bħal ma minna ma pajizi oħra, bħal per eżempju Slovakkja u Litwanja. Dan huwa loġiku rridu nagħlqu dawn l-impjanti nukleari daħan naqqas l-sogru ambientali u nistaw namlu użu aħjar tal-arfin u tal-ħiliet tal ħaddiema tagħna wara l-eluq ta' dan ir-reatturi, il-personal tal-post irid jaffaċċja sfidi ġodda. Jiena nħoss li aħna niffaċċaw kemm il-darba ostakli żejda u nistgħu nilħu għanijiet li nkunu stabilejna qabel. Jiena naqbel ħafna midrabi iżda r-riżorsi irdu jmorru l-ewwel net għall-eluq u l-installazzjoni tal ħażna tal-iskart tossiku nukleari. Madana kollu huwa importanti li noqogħdu attenti għan-nies tal-post. Jiena naqbel li, l-Unjoni Ewropea ħattejn lil ħaddiema tal-impjant nukleari u biex il-ħaddiema jadattaw ruħom għal kondizjoniet tas suq Hija faċli ħafna li nħarġu mill ġdiet il-ħaddiema li nużu l-arfin u l-ħiliet tagħhom f'industrija oħrajn mbagħad. Irridu nkattru impjiegi ġodda fuq l-enerġiji rinnovabbli u impjiegi oħra fuq enerġija alternattiva. Grazzi. Grazzi, Sur Paleskis, Sur Szymanski, mhux qiegħ postu tas-soltu iżda jinsabawek fil-flawla nadilu l-kelma. Grazzi, President. L-eluq ta' l-erba reatturi fil-impjant nukleari ta' Kozloduj wassal għal telfa kbira tal-kapacitajiet fil-Bulgarija u laqqas saħħet u tejbet il fornament tal-enerġija u kull maħat għamel huwa l ħazzit emissjoniet tal-biossidu tal-karbonju. Aħna qegħdin ngħidu li għandna ninjoraw il-problemi li jinħalqu f'dan istat membru. Dan imur kontra l-prinċipju ta' solidarjetà li għandu jkun il-prinċipju renjenti fil-politika tal-enerġija donna qegħdin niddiskriminaw kontra l-enerġija nukleari u l-prinċipju tal-libertà li kull pajis għandu jkollu li la junti tiegħu tal-enerġija. Grazzi. Is-sur is-Sinjura Kruina Krezzu għal minuti. Grazzi ħafna. Il-problema ta' dan l-eluq ta' l-impjant ta' dwi miex ehm, biss relevanti għal-Bulgarija u għal-mod ta' kif il-Bulgarija s-solvi din il-problema, iżda kif ġajnt għal dan il-proċess ta' eluq jinvolvi wkoll l-istati membri ġirien u għanna natu eżempju l-pajizi oħrajn fejn ehm, impjanti dan it-tip jilħu iż-żmien tagħhom ikunu waslu wkoll biex jingħalqu. din il-kwistjoni għanna tħassibna ħafna speċjalment wara il-kwistjoni ta' Ċernobil, l-inċident ta' Ċernobil. Għandu jkun hemm kampanji ta' informazzjoni għal dawk kollha interessati biex bekk ikunu jafu dwar l-istadji varji ta' din il-proċedura u il-mod ta' kif dan l-iskart perikolus qed jiġi trattat. U importanti ħafna li nitrattaw l-iskart radioattiv. Il-fondi għandhom jingħataw lill bulgarija b'mod kostanti Jiena nispera li permezz ta' pjanar ġust u bil-għaqal inkunu nistaw namlu dan il-proċess u dan ikun jista' jagħti eżempju tajjeb għal użu tajjeb tal-fondi Ewropej. Grazzi is-Sinjura Krettu. Issa l-aħar kellim u għassur bal-ċitis għal żewġ minuti. Grazzi President. Uħut mill pajjiżi tal ewropa ċentrali u tal-Vant li daħlu fl-Unjoni Ewropea kellhom xi eh, impenji ħadu xi impenji ekonomiċi u politiċi fir-rigward tal-eluq ta' impjanti nukleari u li maniġjar tal-iskart nukleari dawn huma pajjiżi li għandhom l-enerġija nukleari huma wirtu l-istandards ta' sigurtà min-naħa tal-Unjoni Ewropea U l-impjanti fit-territorji tagħhom però ma jomx konformi mal istandards tal-Unjoni Ewropea, daqsant għandhom bżonn ta' fondi, għandhom bżonn ta' għajnuna. Allura, dawn ir-ruoli addizzjonali qed taw lil dawn il-pajjiżi qed joħolqu li ġodda u addizzjonali lil dawn il-pajjiżi. il pajjiżi Dan jista' jwaħħal għal ċertu teddit teddit għall-ambjent u wkoll għall ġenerazzjonijiet futuri. Għal daqstant jiena nifraħ lill kummissjoni għal proposta tagħha biex tagħti għajnuna lil Bulgarija għaliex mingħajr l-appoġġ tal-Unjoni eh, Ewropea il-Bulgarija bħal Litwanja mhux ser tkun tista' tara l-impjant kif suppost u tassigura l-istandards kif suppost. Grazzi Sur Balċitis għalaqna il-lista ta' kellima individuali. Għanna naddu għal KGDI, pero mawħat fuq il-lista tal-KHDI. U dan jifisser l-ura li nistaw naddu l-kelma l-Kummissarju Ottinger. President, Signori, Grazzi għal din id-diskussjoni ċara dwar din diskussjoni biex nara jiena nixtieq nenfasizza l-fatt li il-Kummissjoni tilqa l-fatt li b'mod ġenerali ir-rapporter u l parlament jaqblu mal-Kummissjoni. U minissa sal-2013 għanna nofru 300 miljon lil bulgarija biex jitkun tkun tista teħles minn dawn ir-rods tal-fuel b'mod sikur u tassigura u kol li proġetti fil-futur jiġu appoġġati b'mod tajjeb. Aħna u kol nemnu li rizorsi għandhom jiġu intużati kif suppost u aħna u kol ser namlu monitoraċ kif suppost. Ah, jiena tniħu nota tal-kummenti ta'kom u jiena ċert li il-Kunsill se jieħu konsiderazzjoni il-pożizzjoni tal-Parlament. Jiena naħseb li b'mod ġenerali jintomentu biex tikkjarifikaw l-anijiet ta' regolamentazzjoni. Naqblu li għandna nkomplu natu fondi għall-elu tal-impjant ta' Kozlodui din turi solidarjetà Ewropea mal-Bulgarija. L-elu tal- reattur nukleari hija ta' priorità importanti ħafna u dan huwa l-punt li xtaqt nenfasizza dwaru. Grazzi ħafna, kummissarju. L-aħar kellim biex jala id-dibattitu hija s-Sinjura Harms. Grazzi ħafna, Sur President, biex nala nixtieq ngħid għal darba oħra li il- l għalu tal-impjanti nukleari fil-Litwani, Slovakkja u fil-Bulgarija hija xi ħaġa li l-esperti internazzjonali mill-Aġenzija Atomika qalet li għandna namlu għanna nalqu ġifiri. Għalix memx motiħor ta' kif eh, intejbu dawn l-impjanti biex jilħu l-standards accettati mill-Unjoni Ewropea. Għal daqstant naħseb li ikun għaqli li nappoġġaw dan u nuru solidarieta. Solidarieta bl-istess mod lejn il-Litwanja, l-Slovakkja u l-Bulgarija. U koll, nixtieq ngħid tal darboħra li f'dawn il-pajjiżi kollha bħal fil-pajjiżi kollha tal-punent u fil-bqija tad-dinja ma kienx hemm l-ebda pajjiż li sab soluzzjoni responsabbli jew definittiva għal eh, ħażna tal-iskart nukleari. Dinja xi ħaġa li għadna rridu insolvu. Bosta pajjiż investew biljuni ta' euro fl-aħħar snin biex jisibu soluzzjoni tajba għal dan. Iżda dan huwa dibattitu li b'mod partikolari jaffettwa lil dawk in-nies li jifavorixxu teknoloġiji briski għolin, bħal pereżempju in-nukleari għaliex dan fl-opinjoni tiegħi u fl-opinjoni ta' ħafna ċittadini Ewropej huwa ta' riskju kbir u għanda tkun raġuni biżejjed biex inkunu kontra l-użu tal-enerġija nukleari. Grazzi il sinjura Harms. Wasalna fit tmim id-dibattitu tagħna u se nivvutaw fuq dan ir-rapport għada f'nofsinhar. Se nkomplu bil-laqgħa tagħna bil-plenarja tagħna għada Eh, mill-10 sassi sija mbagħad mit-tlieta sal-5 L-agenda ġiet ippubblikata fuq il-website tal-Parlament. Nirringrazzjakom tad-disciplina li